esittänyt suosituksen päätökseksi avviż il il-Kumitat ta' imkoressa rakkomandazzjoni għal deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet għal lat delegati li deċiżjoni tħabbret il-biraħ ma kienx eh, oġġezzjonijiet fil periodu ta' 24 sija. U skont ir-regola 105.6 rakkomandazzjoni issa hija meqjusa bħala approvata. Din se tiġi pubblikata għada l-15 ta' April fl-2016. Ja listalla on seuraavana neuvoston ja... Issa, skont l-agenda tagħna ngħaddu